tal-Fond Ewropew fuq il-mondializzazzjoni. Brezina. Είναι parono kienu Brezina. Μπρεζίνα. sem jsem eh, proti zprávě BG týkající se uvo. Jina votajt kontra il-rapport illi riguarda dan il-fond tal-globalizzazzjoni għax specialment fil-kas ta' talba Austriaka dan u approċ mux sistematiku u hemm eh, somma kbira illi tirrigwarda eh, ħaddima illi huma milquta mill-globalizzazzjoni. Dan l-appoġġ għandu jibbaża ruħu fuq ħtiġijiet reali, fuq kontest ekonomiku reali u dan ma sarx kontra minn flok bazajna ruħna hawnhekk fuq approċċi li mumiex ċari, li huma arbitrari, hemm bżonn nifisaw kriterji iktar ċari. Il-fonti li qed jiġu użati b'dawn il-mod mhux qed jirsolvu problemi. Kull ma qed nagħmlu hawnhekk qed naħlu l-flus tal-kontri tal-ċittadini li ħalsu t-taxxa. Grazzi. Grazzi. Votazzjoni fuq id-passir basir tal-, -agenda, tal tal izvilup ta' Doha e Sur Kamal. Il-kellim mandux mikrofonu. Grazie, President Tali tajtni din l-opportunità li nati l spiegazzjoni ta' vot fuq din il-kwistjoni da' sekk importanti. Ir-raġuni er- li ħafna minna interessati fil-kommerċ u biex nejnu l-dawk in-nies li qegħdin fil-pajjiżi fqar joħorġu mill-faqar. U dana billi nejnu l-intraprendituri f'dawn il-pajizi. Dawn il-nis edin, edin eh, jitolbuna biex niftħu s-swiqi u rridu nejnuhom u rridu naraw kif se namlu bl-frontieri tagħna eh, li huma pratikament xkiel għal kummerċ ta' dawn il-pajizi u dawn il-pajizi qed jarawha dina bħala gwerra kontra tagħhom. E, din iħarsu lejn is-sussidi tal-qoton e, e, tal-istandard fitosanitari u fuq it-taxxa għall-importazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea. U importanti li aħna nuru illi s-sistema tal-kummerċu huwa miftuħ aħna qed ngħinu il-pajjiżi foqra kemm jista' jkun biex jiġġieldu u jeradikaw il-faqar. Grazzi. Sur Kamal. Ο κύριος Ντέβα έχει το λόγο. Ντέιμα. Ixte jitkellem. L-onorevoli Deva, Deva. Grazzi, President. Kaħna rridu ntaffu il-faqar fid-dinja, rridu nżidu il-kommerċ globali. Jekk naddu għal protezzjonizmu, imħabba l-kriżi finanzjarja attwali l-unika ħaġa li nkunu qegħdin namlu nkunu qegħdin intawlu li nġibu miljoni ta' nies barra mill-faqar u dawn il-miljoni se jmutu. Jekk aħna ma neħdux din l-opportunità, din l-sfida fidejna issa, u nħarsu l-qoddim iktar li lem il-kriżi, aħna se nħallu warajna eredità ta' proporzjoni enormi illi biljun ta' nis se jisibu ruħom eh, fil-impossibilità li jiexu. Għanna krizi finanzjarja, għanna tibdil eh, tal-klima, għanna eh, arar, eh, terremoti u katastrofi minn kull imkien illi għandhom bżon l-għajnuna tagħna. L-uniku mod li nistgħu nejnu lin-nies hija billi nżidu il-kummerċ globali. U jina kontent ħafna il l president tal-Kumitat tal kommerċ qed jismani bħalissa. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Deva. U dinija pratikament starrija ta' vot. E sur Tarabella. Grazie President. fuq il-WTO jiena ma naqbilx mal-kellim li qabli, ma naħsibx li huma l-iskambi internazzjonali illi eh, naqsu il- faqar imma l-agrikoltura ta' sussistenza ħafna qabel mill-kummerċ internazzjonali jiena diġà esprimejt ruħi f'dan il-mod fid-diskussjoni u peress li l-emenda li titkellem fuq servizzi pubblika pubbliċi hija neċessità l gvernijiet biex jikkontrollaw dawn is-servizzi pubbliċi fuq problemi fondamentali bħal l-ilma u l-gas, eccetera, ġi respinti ma stajċ nivvota favur. Jiena ma stajċ naqas nastieni kelli nivvota kontra r-riżoluzzjoni